Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Eżis kollegi, nistaw nibdew il-laqa tagħna bl-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna propju l-adozzjoni tal agenda nfakkalkom illi il-vot fuq eh, il-type approval item 11 illi kien ibassar għal għada ħajjiġi post-post għat 28 Jekk memx iktar oġġezzjonijiet nistaw nadottaw l-agenda b'dawn il-bidliet. Issa naddu għal punt numru 3, avvizi minna tal-president, ħajkun hemm laqa tal life Working Group propju għada bejn is-sija u t-tlieta fi 3G2 u ser kunem hemm eh, l-uffiċjal responsabbli minn DG Environment hemmhekk preżenti laqja miftuħa kollha għal membri tal-Parlament Ewropew kollu. Umbat, rigward il-laqa tal-Onorevoli Germanis eh, li uh, saret nar it-19 bejn it-19 u 20 ta' Settembru. Punt 3 laqa konġunta Agri u Envi li ser issir fi Strasburgu nhar il-21 ta' Novembru fis-7 ta' flasġija bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju Hogan. L-agenda, la bozz tal-agenda ser tiġi ċirkolata tal-waqt. Illum għandna interpretazzjoni minn 21 lingwa u lejn 21 lingwa u il-laqa um, tistgħu issibuha um, online, apart il-fat li din hija web streamed. Dwar punt numru 4, irrit infakkarkom illi hemm il-minuti tal-laqa ta' 23 u 24 ta' Mejju, l-21 ta' Ġunju, 11-12 ta' Lulju u 8 ta' Settembru jekk mem lebda oġġezzjonijiet, allura nistaw nqisu dawn il-minuti bħala adottati. Wissa naddu għal punt numru 5 uh, fuq l-agenda tagħna, skambju ta' femit ma' lon Massur Girt Danset, direttur tal-ECHA, kif tafu aħna nitkellmu spiss um, mal um, ma' din l-aġenzija u illum għanna l-possibilta illi niddiskutu l-programm ta' ħitma tal-aġenzija u nitkellmu u kol dwar il-miri strateġiċi għal-2018. Nibda billi naddi l-kelma l-Sur Dunset u wara nibda inkoplu bid-diskussjoni fl-imkien mal-membri. Grazzi u l-warnof sinari tajjeb, sinjuri, Sur President, Viċi Presidenti, onorevoli membri tal-Komitat u Unur kbira lija illi ninsapaw ekmakom għal dan l-iskambju ta' femit fuq l-attivitajiet tal-eka. Fl-introduzzjoni tiegħi ser niprova eh, nati kuntest tal-kontribut tal-Aġenzija tiegħi, mod partikolari se nippruvaw nqisu il-kontribut li qed nippruvaw nagħmlu biex nindirizzaw uħut mill-isfidi fl-Ewropa. Barra minn hekk nixtieq nitkellem ukoll dwar xi sfidi personali u eventwalment les li anka l-nwieġeb għal xi mistoqsijiet li jista' ikolkom. Jiftaħu dawn huma żvinijiet ta' sfida lina l-koll, sfiduċa fost iċ-ċittadini tagħna, tkabbir ekonomiku kajman ħafna u tħassib dwar it-tniġis u il-klima. Intom tinsabu f'pożizzjoni ċentrali biex twiġbu għal dawn l-sfidi. Fl-opinjoni tiegħi kull istituzzjoni Ewropea trid tikkontribwixxi biex issib soluzzjonijiet, jekk le se sempliċement parti mill-problema. Nixtieq nibda kif billi nispjega kif l-Aġenzija tiegħi qed tgħin, però qabel ma nagħmel dan ejja narfu x'qed tagħmel tajjeb l-Ewropa. L-ewwel aħna ninsabu ta' qudiemnet fil-direzzjoni ehm, meta nagħtu direzzjoni għal kimitazzjoni għal kimiki iktar sikuri. Eh, Marco Aurelius qal illi limitazzjoni hija l-ikbar kompliment li xi ħadd jista' jtik. U dan huwa l-każ tagħna għaliex ħafna qed qed eh, jimitawna. Issa nixtieq nitkellem l-ewwel dwar il-kontribut pożittiv li qed nagħmlu ċittadini Ewropej. Aħna qed nagħmlu l-Ewropa iktar sigura, però ovvjament tifmu li dan it-titjib ma jseħx millu mal-għada. Filwaqt illi Rich kienet eh, revoluzzjonarja, però l-impatt tagħha huwa wieħed ta' natura evolutiva. U forsi wieħed jista' jis dan kollu bħala inqas eċitanti, iżda fil-verità tridu tifmu illi liġi li għaddejtu intom stess għaxar snin ilu qed ikollha effett pożittiv fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Nista' ntikom eżempju konkret ta' kif riċ qed tgħin biex ngħixu uh, b'mod iktar f'saħħtu u tgħin ukoll l-ambjent u tgħinha nifrankaw ukoll flus B'saftit zminilu, ilu, pereżempju, il-prodotti um, bħal t-shirts printjati u zips tal-ħwejjeġ kellhom iċ-ċomp fihom il kolka maħna aħna nafu illi dawn da dan iċ-ċomp jagħmel ħsara kbira, partikolarment l-tfal taħt l ta' tliet snin. Issa permezz ta' reach l-użu tal- ċomp u ristret u dan ifisser li 13 miljon tifel u tifla mumiex esposti għax-ċomp u għalek eh, inqas mumiex lanqas esposti għal riski relatati maċ-ċomp. Hemm ukoll ħafna iktar eżempji li nista' nagħti, eżempju mijiet ta' sustanzi perikolużi oħrajn qed eh, ikunu suġġetti għal kontroll iktar stringenti. Kumpaniji madwar l-Ewropa qed jużaw l-arfin msaħħa rigward sustanzi biex jipproduċu prodotti aktar siguri Barra minn hekk eh, dan dan il dawn ix-xejriet huma kollha pożittivi għal l-ċittadini Ewropej. Jekk Kofi Annan kellu raġun meta qal illi l-arfin hija seta u l-informazzjoni tilliberana l-kol, allura reach u kol qed tati ħafna seta u eh, libertà li ċittadini tagħna. Is-sena li għaddit qed dwar mod kif nistaw intejbu il-riċerka dwar informazzjoni rigward il-kimiċi permezz tal-website tagħna. Eh, bunur kbir ngħidilkom illi din il-website intużat minn 2 miljon persuna sa meta ġiet imnina f'jannar li għadda. Dawn il-persuni li jużaw din il-website użawa sabiex jitalmu aktar dwar l-impatt ta' kimiċi speċifiċi fuq minfusom, fuq il-familji tagħhom u fuq il-ħaddiema. U l-arfin qed ikun ta' dan l-arfin qed kollu impatt fuq l-għażliet li huma jagħmlu Issa qed naħdmu anka fuq verżjoni downloadable ta' din il-website biex bekk l-izviluppaturi tal-apps, l-akademiċi u l-ġurnalisti jkunu jistaw janalizzaw u iqablu il-data b'modi kreativi. Barra minnek issa għanna u kol data li aktar utli għal-ċittadini tagħna qed naħdmu fuq website ġdida propju għal-jom. Ninsert inkludu kol informazzjoni fuq in-nano materials Kif tafu l-Kummissjoni tal-bitna biex aħna inkunu mm, osservaturi, l-osservatur anzi Ewropew fuq il-nanomaterials. Aħna qed nagħmlu l mutana biex natu lill-konsumaturi informazzjoni ta' min joqgħod fuqha fuq nanos. Il-leka ehm, fil-fatt tindirizza kull ma jmur Eh, b'mod dirett tħassib ta' ċittadini tagħna. Fil-fatt, fost il-sujġetti l-iktar importanti hemm dak tal-glyphosate, fejn eh, il-ġejna mitluba sabiex namlu analiżi aktar bir-reqqa dwar il-klassifikazzjoni ta' sustanza. Ek kif minħabba illi xie xentisti jasbu li il-glyphosate u jikkawza l-kanċer. Aħna eh, organizzajna diversi prezentazzjonijiet kif ukoll konsultazzjoni pubblika fejn involvejna l-atturi prinċipali u jina nittama illi il-Komitat tal-Valutazzjoni tal-Riskju jkun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu fuq il-glyphosate qabel il-sajf li ġej. U t-tieni punt, il-testjar tal-kimiċi fuq l-annimali ċittadini tagħna ta u għana sabiex dan il-testjar jitwaqqaf jew inkella jinżam eh, għal minimu livell minimu assolut. Kif tafu, ma nistawx nwaqfu kompletament li testjar fuq l-annimali minħabba illi memx ċerta alternativi biex niksbu informazzjoni dwar ċerta aspetti relatati ma' kanċer jew kalla ma' tossiċità riproduttiva, però aħna qed nagħmlu l-nutana sabiex inħeġġu l-kumpaniji illi qisu l-alternativi kollha qabel ma jaddu għal testar fuq l-annimali. U fil-fat jina nistenna bil-ħerqa il-konferenza tal-Komissjoni dwar dan is-suġġett f'Diċembru li ġej. It-tieni suġġett li tkellimt fuq iktar kmini huwa dak tal- tkabbir ekonomiku kajman ħafna l-industri tal-metallu tal-kimika huma fundamentali għall-ekonomija tagħna f'termini ta' tħul li ġeneraw iżda aktar minn hekk anke minħabba li huma s-sinsla tad-dar tal-industrija tal-manifattura Ewropea. U għalhekk huwa importanti illi kollna settur tal-kimiċi li jaħdem illi jipproduċi materjali illi il-riski marbuta ma' dawn il-materjali nifmuha maħna u l-riski kunu kontrollati. Prodotti li huma konformi ma' reach illum il-ġurnata għandhom vantaġġ fuq is-suq madwar id-dinja kollha. Lil minn hekk billi aħna neliminaw gradwalment l-iktar kimiċi li għamlu ħsara, nkunu qed ninkoraġixxu il-kumpaniji biex ikunu innovattivi. Studju riċenti li sar mill-akademiċi Amerikani sab illi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed teġeċ il-sostituzzjoni ta' kimiċi li għamluħ sara fl-Ewropa mod iktar effettiv milli qed isir fl-Istati Uniti. Lil minn hekk, minn meta bdiet eh, minn meta daħlet fis seħriċ kien hemm il-fuq minn 1500 eh, kimika ġdida u iktar ekoloġika li ġiet reġistrata u eh, dawn il-kimiċi qed jintużaw anka għal eh, l-riċerka u l-iżvilupp. Madana kollu rridu nżommu f'moħħna il-feedback li qed nikspu mill-industrija rigward l-ammont ta' xogħol u l-ispejjeż relatati mm, jew involuti għal kumpanija sabiex ikunu konformi mar-riċ għal kumpaniji żgħar ir-reġistrar ta' ċerta sustanzi li għandhom volum ta' produzzjoni baxx fisser spiża għolja ħafna. Aħna qed naħdmu jitfit mal-partit interessati biex niżguraw illi kollox ikun uh, ekonomikament possibbli għal kumpaniji żgħar biex jilaħqu miegħu u istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea jistgħu jgħinu permezz ta' appoġġ inkluż appoġġ finanzjarju. Dan wassalni għal kwistjoni oħra importanti relatata mal-tkabbir ekonomiku l-kompetittività fejn intom jista' jkollkom rwol ċentrali. Il-kumpaniji Ewropej investew ħafna flus u ħin biex jiġġeneraw il-data li hija mitluba mill-reach dwar is-sustanzi li huma jipproduċu. Dan huwa importanti mhux biss għal sigurtà iżda anka biex ikunu konformi mal-obbligi legali tagħhom. Id-data m'hemmx dubju tista' tintuża bħala bażi għal bħala bażi għal protezzjoni tal-ħaddim u anka leġislazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u tal-ilma. Billi nipermettu li dan seħ, inkunu qed, eh, anzi intom tkunu qed tgħinu lill-industrija Ewropea b'mod importanti ħafna. Walek, għalhekk f'termini ta' tkabir ekonomiku Ewropew, reach hija bla dubju xi ħaġa li tista' tgħin lill-kumpaniji tagħna u eh, tista' tagħti spinta lill-kumpaniji Ewropej. Tilet kwistjoni li sħaqt dwar aktar kmini hija it-ħassib li aħna għandna dwar il-klima u l-bżonn illi ikun hemm Mm, iktar risorsi rinnovabbli. id dej tal qed niġbru hija importanti biex ikollna stampa aktar ċara. Il-kimiċi ovvjament huma parti essenzjali mill-ekonomija ċirkolari. Ma jistax ikun hemm ekonomija ċirkolari mingħajr ma jkoll ma jkun hemm biżejjed għajim ta' kuxjenza u kontroll fuq eh, il-kimiċi l-iktar taħsara. Għana għet nistennew bil-ħerqa illi niprofdu rwol ta' appoċ fl-izvilup tal-politika Ewropea f'dan ir rikward Barra minn dan jista' jkun eżempju illi fih l-Ewropa tmexxi l-kuplament tad-dinja. Fl-aħħar nixtieq naqsam ma' komplet sfidi personali tiegħi kif tafu eh, qed miexi lejn l-aħħar sena tal-mandat tiegħi u jiena ġejt ispirat minn eh, President Obama li jiena sempliċement atleta li qed jiġri freelay u xogħli huwa illi naddi l-istikka eh, l-atleta ta' warajja u niprofa natilu bl-aħjar mod possibbli biex huwa jkollu bidu tajjeb. Fakkarkom illi għalek dawn huma tliet sfidi tiegħi. L-ewwel il-skadenza ta' reġistrazzjoni Reach fl-2018 nfakkarkom kemm dan huwa importanti, il-kumpaniji ser ikunu qed jirreġistraw ħafna aktar kimiċi bi perspettiva ta' din iskadenza iktar minn qatt qabel. Però jina mħasseb dwar żewġ ta' affarijiet l-ewwel li ħafna kumpanija għadhom mhumiex konxi mir-responsabbiltajiet tagħhom u li oħrajn iddeċidew li ma jirreġistrawx u da mhux qed jgħiduh lill-konsumaturi tagħhom. Dan jista' jkollu effett diżastruż fuq il-konsumaturi illi joqogħdu ħafna fuq eh, eh, dak li l-om rigward il-kimiċ li għandhom bżonn nitlobkom illi tibatu dan il-messaġġ sabiex il-kumpaniji li manufatturaw għandhom jizguraw illi anka il-kimiċi ta' volum baħx illi jużaw li għandhom bżon jiġu reġistrati. It-tieni ħaġa li tħassibni hija rigward il-kwalità tad-data. Fil-fatt madwar żewġ terzi ta' dossiers li sessa eżaminajna għandhom data mhix data li miex bizzejet, informazzjoni li miex eh, tajba bizzejet. Tistaw timmaġinaw illi aħna fl-imkien ma l-istati membri qed nifukaw fuq dawk id-dossiers illi aħna imħasbin liktar rigward il-kimika konċernata u fejn ikun hemm liktar implikazzjonijiet. Iżda din il-problema trid tiġi irranġata permezz ta' jekk hemm bżonn it-testjar fuq l-annimali u ma nistgħux noqogħdu biss fuq uh, il- um, teħid ta' deċiżjonijiet uh, formali li huwa wisq bil-mod. It-tielet uh, ħaġa fl-opinjoni tagħna hija relatata mal-proċess ta' awtorizzazzjoni b'mod partikolari ir-rwol tal-kumitati sabiex iqisu l-fatturi soċjoekonomiċi fit-teħid tal-opinjoni. Intom xprunajtu din ir-reviżjoni permezz tar-riżoluzzjoni tagħkom tal-25 ta' Novembru 2015. Minn dak iż-żmien law permezz tal-appoġġ anka tagħna jiġifieri tal-bord ta' ġestjoni, aħna ħsibna fil-fond dwar il-kritika li intom qajjimtu u isna u kol ċerta miżuri prattiċi. Aħna kellna diskussjoni utli mal-Kommissjoni l-Membri tal-Parlament u l-partijiet interessati f'Ġunju rigward ir-rwol ta' appoġġ illi l-analiżi soċio ekonomika jista' jkollha f'ġestjoni ta' riskju. Millat iktar pratiku aħna qed nipproduċu anka linji gwida pratiċi għal kumpaniji li għandhom iwasslu għal applikazzjonijiet ta' kwalità ta' iktar kwalità eh, dwar l-impatt soċjoekonomiku. ekonomiku U eh, qed niffukaw ukoll fuq eh, ċerta aspetti bħal per eżempju sustanzi b'volum baxxu anka l-spare parts. Barra minn hekk sħaqna u kol fuq uh, opinjoni jew abbozzar ta' opinjoni li huwa iktar faċli biex wieħed jifmu li huwa iktar konsistenti. Sur President, sin Vice Presidenti, Onorevoli Membri, nirringrazzjakom għal darbora tal istidentuni għawek biex nkun nista' niġi nkellimkom, jiena nirringrazzjakom ħafna tal-ħidma tagħkom biex tejnuna u eh, nixtieq ukoll uh, Nirringrazzja partikolarment l honorable Julie Gerling illi l-impenn u l-ftej u l-ħidma minnaħa taħħa kien eżemplari. Jena kontent ħafna illi um, nisma minn għandkom is-sena d-dieħla meta żuru il-sedetana il, f'Helsinki u nittama illi din iż-żjara tkun utli u ikolkom anka ħarsa aktar fil-font ta' lejn ix-xogħol tagħna. Grazzi mill-ġdid u eh, nista' nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom jekk għandkom xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Nibdew id-dibattitu billi naddu il-kelma lill-Onorevoli Girling. Grazzi, Sur President, u kol grazzi għal kelim ta' tifħir minna ħatijak, jina mux ser noqot eh, nidħol fil-prezentazzjoni kollha tiegħek li kienet prezentazzjoni m'hemmx dubju utli ħafna, però ħammisma xi punti. B'mod partikolari, waħda kwistjoni li hija partikolarment importanti u li ġibduli l-attenzjoni dwara kemm membri tal-industrija kif ukoll NGOs. U din titratta il-disponibilta' tal-informazzjoni. Fil-fatt inti semmejtu dan il-punt fil-prezentazzjoni tiegħek, il-kwistjoni kollha hija li hemm numru ta' aġenziji, hemm l-aġenzija tagħkom, l-EMA u l-EFSA li qed jiġbru informazzjoni simili u kull ma jmur partikolarment meta aħna nkopru naħdmu fuq l-endocrine disruptors, eh, l-endocrine disruptors illi eh, ser ikollna dejjem informazzjoni simili li tinġabar minn aġenziji differenti li kolla format differenti u koll. Kolla aġenzija titratta informazzjoni simili pero b'mod differenti. Skont xini appuntu il-politika interna ta' dik l-aġenzija ikkonċernata. Jiġifieri, jekk l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea jaqblu illi jipprovdu approċ uh, eh, ugwali, partikolarment rigward id-data relatata ma' sigurta, għawek qed norbot ma' data relatata ma' testjar, illi juru illi reach zidet l-ammont ta' it-testjar fuq l-annimali, da ma nafx ux minnu jew le, pero għenajtu li tan huwa minnu, u meta għahet iqisu kol l-informazzjoni li qed jiġbru l-awtoritajiet eh, nazzjonali naqblu li għanna lek ħafna informazzjoni, pero naħseb li wasal il-waqt illi nitolbu l-aġenziji tagħna li kolom approċċ armonizzat. U naħseb li dan il-kumitat għandu jkun minn ta' qudimnet illi imexxi dan. Naħseb li l-aħjar mod ikun illi kolna smieħ, norganizzaw smieħ fejn nistidnu it-tlet aġenziji u nipruvaw nitkelmu anka f-setup informali. Għalek xtaqt insaqsik jekk l ewwel taqbilx li dan hemm bżonn isir u t-tnejn jekk ikun hemm ehm, smieħ ta' dan it-tip l-aġenzija tiegħek lesta li tipparteċipa. Grazzi. Thank you very much. And now we can continue with Grazzi ħafna u se nistgħu nkomplu eh, billi nagħdu l-kelma lill-Viċi President tagħna l Pozz. Grazzi ħafna eh, Iva taf eh, li jiena nammir ħafna l-Aġenzija tiegħek u allura tassew kuntent. Forsi tiftakru li aħna adottajna limitazzjoni fuq il-PVC rekomendazzjoni li saret fuq rekomendazzjoni minn kejja noqqasijiet kbar eh, fl-obligi tul, eh, tul din is-sena mm, wara l-adozzjoni ta' dik eh, rakomandazzjoni kien hemm il-Bord ta' Tmixja ta' Leka li illi mexxa u organizza kien il-moħħ fil-fatt wara l-organizzazzjoni ta' ta' workshop fuq dan il-punt ta' seminar anzi, pero nishtiq nkun nafna era xħaj jiġri issa il-komitati tal-eka ħajkollhom il kuraċ li eh, jiġħdu eh, dawk l-applikazzjonijiet li jkunu eh, li kunu medjokri ma jkunux ta' ċertu level, grazzi ħafna s-senjura dalli. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Dans. Grazzi, Sir President, grazzi u kol Sir Danset tal-li jgħatawnek maħna nishtiq nireferi għall-istat ta' 117 sustanza li li CHA fasleta għal periodu ta' 2017-2019 l-ammont ta' sustanzi li jridu jiġu evalwati għasena id-dieħla l-24 sustanza u għafer minn qas minn dak ta' snin oħra, l-eka ġiet kwotata bħala li trid tikkonkludi l-istudji tagħha qabel evalwazzjonijiet isiru. Vera, dan jemmel sens, pero xorta waħda ma nistax nuqqaf li nifsi mill nsaqsik xertu mistoqsijiet l net inti eh, kif tista tiżgura illi minti qed inċentiva dawk il-kumpanija li għandhom eh, dossiers li mhumiex ta' ċertu livell eh, u li eh, ċertu eh, sustanzi jgħaddu minn l-iskrutinju wkoll li ċertu proċeduri jdumu ħafna qabel ma effettivament isir l-evalwazzjoni fuq il-lista sal-2020 illi jitneħħew kull sostanzi danneġużi din hija xaġa tajba, pero kien hemm tħassib dwar il-fatt illi hemm staġnar fil-fema tiegħek eh, dawn il-kommenti huma ġustifikati u jekk fil-każ iva kif besiebek taġixxi kontra u kif besiebek ukoll tilħaq il-mira mistennija issa. L-onorevoli dem Mekker, grazzi jena ħan nitkellem bl-Olandisi, jek te permetti li grazzi jatawnek, jgħid il-kellim. Grazzi ħafna, grazzi għal-prezentazzjoni, sur Damset, fil- daħla, inti tkellem dwar l-ekonomija ċirkolari u il-mistoqsija tiegħi hija marbuta ma' l-ħidma tiegħi bħala shadow rapporter għal grupp tiegħi l sijar fuq il-pakket kollu kemmu ġviri dak ta' l-ekonomija ċirkolari. Nixtieq insaqsik il-pjantazzjoni fost il-punti ewlenin tiegħu huwa l-xprunar ta' su eh, għal materja prima sekundarja. U dan huwa sanni allura għal qasam ta' sustanzi kimiċi ta' fuq li uħut minnhom huma perkolużi u xi kultant jibqgħu eh, fil jibqgħu duru fiċ-ċiklu. Issa fil-pjanti eh, kemm meta kont qed isemmi l-alternativi politiċi u fuq eh, il-linji politiċi fuq l-iskart u riċiklaċ partikolarment eh, fuq eh, kif nistaw aħna naqsu l-iskart tossiku jew perikolus fi sistema intom għattu għattu li aħna rridu kunu minn ta' qoddim rridu nilaburu għal importanti pero xifisser dan lekk ħatkun involuta verament f'dan il-proċess jena kurjus nkun naf xini għal-vizjoni tijak fuq dan is suġġett Tista tejtina naqra l-għada twali ta' xor preparatorju li qed isir fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Meljer. Grazzi. Grazzi, Sur President, Nishtiq nibda billi nirringrazzja li sur dimset tal xol tijaw illa li jiex il-bicċa xogħol li qed jagħmel hija waħda eċċellenti, qed tagħmel biċċa xogħol eċċellenti kemm inti u kemm il-personal li għandek taħtek. Żewġ mistoqsijiet, l-ewwel net kien hemm sqarrija misur mill-Kummissarju Andru Kajtis fuq il-kwistjoni tal elementi li ħarbtu sistema endokrinali. nafu li intom għatkom ruol importanti xtilabu eh, f'dan ir-rigward. Intom eh, bessibkom tilabu ruol mistenni minnkom, bessibkom tmexxu din il-ġlieda, eh, istemmet u koll il-kwistjoni fuq li testjar fuq l-annimali naf li kien hemm ħafna progress li sar f'dan ir-rigward fuq it-tip ta' testjar li jista' jsir. Il-mistoqsija tiegħi hija. Aħna eventualment ħanaslu fi stadju fejn ikunu nistgħu nevitaw dan li tester fuq l-annimali darba l dejjem. Nixtieq nkun naf naqra jgħi. Unkun kuntenta jekk inti tkun tista' toġibni sa' Senjura Durnano. Grazzi, Sur President, grazzi wkoll sur direttur għal prezentazzjoni ta' ta'kom eh, il-punt tiegħi huwa fuq il-prodotti fitosanitarji eh, fil-qafas ta' reviżjoni eh, tal-regolament tal-91 kien hemm fl-1997 xi ħaġa li tgħid li rritu kunem għafa ġdijt għall-użu tal-prodotti fitosanitarji. Issa, meta rajna l-Komitat għagrex għal ftit ġematilu u għal li nistaw nittoleraw ċertu sostanti ċimiċi, pesticidi u nkella xie eh, prodotti ġenetikament modifikati. Eh, issa l-Aġenzija tiegħek hija qed hemmhekk biex eh, kemm jista' jkun tippromovi il-kompetitività ma wkoll biex tħares il-ħajja tal-bniedem u tal-ambjent. Nixtieq insemmi allura ir-riskju preżentat minn mill-fatt illi il-produzzjoni organika edha fil-periklu. Nishtiq nejt li eh, ma nistax nifem għalfejn aħna qed nipenalizzaw dan is-settur ta' kwalità. Eh, f'għaxar snin nafu li dan żdied berba darbiet Pero xorta waħda mhux qed iwieġeb biżejjed tat-talba li xija ferm ikbar barra minn hekk eh, 98% skont studio li sar fejn eh, dan is-suq organiku jista' jitlef il-kredibilità jekk ma jkunx eh, qed jilħaq l-istennijiet tal-konsumatur. Barra minn hekk nixtieq ngħidlek, nixtieq insaqsik din il-mistoqsija biex nagħla inti. Ħatiħu dawn l-elementi li jiena semmejt ħatiħu konsiderazzjoni eh, dawn il-punti li għana taħt ir regolament il ġdid biex naraw illi kemm jista' jkun il- ehm, il-produzzjoni agrikola inġibuwa inqarbuwa iktar lejn il-bidwi komuni. Grazzi ħafna, ma nafx hekk hemmx eh, hemmx iktar talbiet għal-kelma le mela allura nistgħu forsi ngħaddu l-kelma lura lilek. Sur Danse, grazzi ħafna membri tal-Parlament, membri ta' dan il-Kumitat, tal-kommenti u għall-osservazzjonijiet tagħkom. Ha, nibda billi eh, inwieġeb il-mistoqsijiet kif tresquli. ħanibda bil-mistoqsija fuq format waħdini jew kella format armonizzat għal informazzjoni sigura bejn l-Aġenzija kollha tas-settur. Nixtieq l-ewwel net nisħaq illi aħna verament uh, l-esti li nieħdu sem f'dan it-tip ta' xogħol diġà ukoll għamilna progress partikolarment fil-ħidma tagħna biex kemm jista' jkun ikonna armonizzazzjoni, ngħidu aħna mal-EFSA pereżempju fuq sostanzi u pestiċidi fejn għandna kompetenza komuni. Aħna kemm jista' jkun redna naraw reviżjoni tal- sostanzi attivi prezenti fil-pesticidi. Aħna responsabli tal klassifikazzjoni ta' sostanzi attivi eh, prezenti fil-pestiċidi u l-efsa tiżgura l-kwalità tal-ikel. Ġifiri, provajna bil-ħidma tagħna flimkien noħolqu format wieħed permezz ta' informazzjoni ta' stinna mill-Istati membri illi deċidew illi eh, ikollhom eh, riċerka xjentifika hemm ukoll riċerki mill-industrija li saru għal-pestiċidi. Imxejna l-qoddim anki permess tal-ftejm illi eh, il-presentazzjoni ta' data Euclid hija l-aħjar mod kif aħna jena xena niksbu eh, id-data dawn ehm, dan il-mod miġbur ta', ta, ta data kondensata f'sommarju u għal-ħjar u għal-ħjar mod, aħna qed qed miftuħa għal xi inizjattivi minn ħatakom u naraw naqra x'titjib jista' jsir. Fuq ir-riżoluzzjoni li jentom adattajtu sena li għaddiet fuq awtorizzazzjoni partikolari waħda minn tal-ewwel fil-fatt fuq DHP fil-materjal riċiklat nixtieq ngħid li aħna tajna segwitu għal dak illi wedna ħankun qed niddiskutu xi progress sar l-ewwel ħan diskutu mal-bord ta' tmexxija tagħna qabel ma nwiġbukom kmieni issa d-dieħla għandna laqa maħsuba tal-bord f'Deċembru u għet mill-punti diskussi ħajkun propju dan. l-standards tal-informazzjoni li nirċivu ħajkolla tizdiet minn ma zidu l-spejjes, allora rridu nirħu bilanċ tajjeb. Bejn, ħtieġa ta' informazzjoni eh, ta' kwalità u kemm ehm, kemm konna informazzjoni sħiħa biex ngħidlek għana kazijiet każijiet ukoll fejn id-dossier ma jkunx biżjed ta' kwalità, però ikolna bżonn opinjoni. F'dak il-każ besibna nagħtu possibilità li l-applikant biex itejje l-informazzjoni. Ħafna drabi però dan jiġi interpretat b'mod żbaljat bħalli kieku aħna qed nippruvaw natu, natu palata l-applikant, isna qed namlu ix-xogħol li suppost tagħmelu. Però dan mhuwiex eżatt. Fis-sens li aħna maħniex qed nagħmlu dak li suppost jagħmlu ma sempliċement eh, li aħna nagħmlu l-parti tagħna nisaqsu l-mistoqsijiet u fl-aħħar mill-aħħar naraw naqra jekk nistgħux nagħtu l-aħħar ċans lill-applikant. Iżda, jekk l-applikant ma jipprovdix dik l-informazzjoni utli li konna bżon u ma jkonna lebda raġuni għal aħna għanna noħorġu b'opinjoni pozittiva, aħna blebda mod ma natu opinjoni pozittiva fuq il-lista ta' sostanzi li jew sostanzi li għeddu fuq il-lista nixtieq ngħid li dawn naqsu sostanzjalment li li dawn is-sostanzi perikolużi xeqnejt li eh, aħna konformi fil-proċess tagħna deċiżjoni tal-Bord tappell nafu li ħarġet b'deċiżjoni fuq evalwazzjoni ta' sostanza fejn it-talba ta' informazzjoni addizzjonali kienet fl-aħħar mill-aħħar informazzjoni aħna rridna nipprovdu dwar il konformità u dak il-għala aħna issa morna għal numru eh, ridott ta' sostanzi eh. jena nasab li eh, madana kollu ġala darba dawn il-verifika ta' konformità ta' sostanzi li jieġi per eżempju ġewa mħabra fil-sena li għaddiet id-deċizjonijiet li ħajt jihdu ġala darba informazzjoni tkun hemmhekk eh, l-istati membri kunu jistgħu jipproċedu bl-evalwazzjonijiet eh, kif nevitaw li jkun hemm kwalità f'ira ta' verifika aħna fil-fatt eh, ħabrikna kontra dan bidina l-prassi tagħna m'għadniex inserħu fuq fuq sistema ta' kontroll ta' kwalità kompjuterizzata biss meta jinnerċivu formazzjoni fid-dossier se kellha meta dawn jiġu ġurnati qed nagħmlu screening manwali ukoll ħalli bekk niżguraw illi jkun hemm ġustifikazzjoni ċara f'każ ta' nuqqasijiet ta' testijiet jew nkella ta' riżultati ta' testijiet. Dak huwa dikjar prassi attuali. Aħna ħankunu qed niddiskutu wkoll mal-istati membri f'qasir żmien kif ukoll mal-boards Mux naraw kif il-kapacità tal-istati membri naraw naqrek nistaw x'nużaw mod ieħor biex nixbu ta' ola. Ġifier billi jkunna kollaborazzjoni ma l-industrija per eżempju, naraw naqraw kol jekk ikun xista jkun hemm ftejmet volontarju ma l-industrija biex intejbu l-kwalità tad-dejta. Ħankunu qed eh, niddiskutu dar ma l-istati membri iktar tard dan ix-xar. Imbagħad eh, ikun proġett pilwa ta' sena d-dieħla ma' dawk l-istati membri illi jixtiequ jivvolontarjaw kif ukoll ma' dawk eh, mill-industrija li jixtiequ ħallina nara kif nistaw intejbu l-kwalità tal-informazzjoni fid-dossiers dak qed niprofaw nagħmlu. Fuq eh, il-mistoqsijiet marbuta mal-ekonomija ċirkolari kena diskussjoni mal-Kommissjoni, diskussjoni inizjali fl-ewwel nofsa ta' din is-sena fuq kif nistgħu ngħinu biex ikonna policy papers preċiżi, intom konta t-referu għal wahda partikolari fuq l-analizi ta' alternativi politiċi. Illi fil-fat ma tassew importanti illi sostanzi ta' tħassib u li ma jġux riċeklati eh, ma jiddaħlux meġġit fis sistema aħna tinħarsu l-qoddim biex il-Kummissjoni toħroġ bi proposti u biex tikkonsultana fuq dawn il-proposti kif aħna qabilna. Aħna dna dan huwa l-mod kif ħanaħdu, però sissa għadhom ma lebda l-ebda bozzi U naħseb illi l agenda f'dan ir-rigward allura ħatkun waħda mux li xejn. Fuq il-kommenti dwar il-kriterji, dwar eh, elementi li ħabtu sistema doktrinali, nafu il-Komissarju Kajtis eh, ressa zewġ punti fuq il-pesticidi u l-bioċidi. Aħna tassew preparati eh, bħala ekka u anki lefsa biex naħdmu fl-imkien ħalli niprovdu tmexxija guidance L-għennet eh, ħalli naraw li eh, nkunu ta' twalità mal-dibattitu politiku, rridu naraw li kummissarju l-għennet eh, jikonkludi il-kriterji, ħana qed niprovdu input xjentifiku kull kull meta nista' membrin taqgħu. U qed ukoll nagħmlu eh, l-ewwel passi għal gwida komuni fuq il-pestiċidi u l-bioċidi biex kemm jista' jkun ikun approċċ eh, fuq riċ eh, m'għandniex però neċessarjament bżonn da' kriterji jista' jistgħu insegwu r-rakkomandazzjonijiet ta' WHO iżda qed naraw iktar u iktar kemm importanti li jkollna il-kriterji xaħa sostanza li tkun hija meqjusa bħala endocrine disruptors ehm, taħt ehm, bioċidi jew nkella pesticidi ħajkolla l-istess eh, effett eh, bħal dawk is-sostanzi li għandna taħt eh, riċ u allura jista' jista' ikun utli li jkun armonizzazzjoni għaliex faħar mill-aħħar qed naraw sostanzi li jista' jkollhom l-istess effett fuq il-fatt eh, li aħna man ma l-inna ma tanċa konsulta unna s-ġveri sfortunatament ma tanċa sta nejkom jek naturalment uh, konsultawna l-ora b'dak il-kas iva, nkunu nistaw natu daqqatit eh, l-lefsa dejjem jek eh, ikunu jeħtieġu eh, l-apostana. U nsejtu ukoll nsemmi l-punt fuq l-tester fuq l-annimali. Jekk nistawx naraw dawn it-testijiet jintem moder baldejjem. dejjem. referejt għal dan fil-prezentazzjoni tiegħi għadt li għamilna progress sostanzjali għadna li kienem hemm eh, diversi in vitro tests eh, għal ċertu endpoints, pero għal ċertu endpoints eh, rajna li fil-kazijiet ta' kemiċi li eh, setaw isiru eh, CMR dak eh, il kaz testijiet li għanna prezentament mumiex bizzejiet biex juru bieċar. jekk il-proprietajiet eh, ta' dawn is-sustanzi jistgħu jiġu konfermati jew le. Però aħna lesti biex eh, nirrevedu ntejbu eh, l-aċċettabilità tal-metodi ta' testjar fuq l-annimali u noħorġu wkoll b'rapport sena d-dieħla dwar kemm inħossu li x-xjenza għenetna biex noħorġu metodi ta' testjar alternativi. Ġifiri forsi sena diħla nkun aħjar biex ngħidilkom naqra skont is-sejbiet eh, x'avvanzja minnu fejn qegħdin. Grazzi ħafna għal tweġibiet. Skużani. Grazzi, eh, skużani, forsi eh, ma jew ma qbattekx inti għat li żewġ terzi tal-files mhumiex kompleti, inti titkellem dwar il-kwalità tad-data, inti tkellem dwar żewġ terzi. U xek qed tgħid isma' ukoll li sa l-aħħar ta' sena d-dieħla qalba ta' xogħol biċċa kbir ta' xogħol tkun tkun tkun saret. Issa din 10 snin, 10 snin wara u snin wara, inti allura wara da żmien kollu kif ħatara li konna id-dejta meħtieġa li għax huwa hija dikjerazzjoni eh, kbira li qed tagħmel ma x'ħan għamlu jekk għandek il-maġġor parti tal-files illi mhumiex kompluti. X'ħaj jsir dwar dan? Nixtieq ngħid li eh, hawnhekk irridu nagħmlu eh, preġizjoni żgħira mhumiex mumiex konformi, mux mumiex eh, mux mumiex eh, kompluti. Eh, nishtiq ngħid li fl-aħħar mill-aħħar hemm ċertu nies fl-industrija li mamlux ċertu ċertu testijiet u hemm possibiltajiet fil-leġislazzjoni u fil-gwida li juru illi ċertu testijiet mhumiex neċessarji l ċertu sostanzi u jekk dan it-tip ta' raġunament eh, ma ma ma jiġix mhux aċċettat minn naħa ta' xjenzati tagħna, allura nieħdu deċiżjonijiet ta' evalwazzjoni fl-evalwazzjoni tagħna fejn nitolbu għal it-testjar ieħor jew kella testjar alternativ aħjar, illa li Inti naħseb li jekk dak li jkun taħal possibilità li jipprova l-lur nifs jati provi li anki metodi xjentifiċi oħra għandu eh, il-sostanzi tijaw mumiex taħsara l-ura għandan tuħ eh, il-possibilita fuq eh, l-evaluazzjoni dwar il-sostanzi li huma importanti li huma potenzjalment ta' riskju rridu naraw li eh, naraw li nifokaw eh, fuqhom. Rridu nifokaw ġifieri eh, l-enerġija tagħna fuq dawk li diġà nafu li għandhom ċertu elementi perikolużi fjom, partikolarment fuq l-effetti fuq qasir żmien li jista' jkollhom fuq il ħajta tal-bniedem u fuq l-ambjent. Dak nasab l-ewwel fokus tagħna mbagħad xeqnejt li jena ħarez bil-qoddim li niprofaw nħu ftejim ma setturi li jishtiqu jivolontarjaw u naraw li eh, jamlu dossiers kollha l-fajl tagħhom kolla konformi eh, u dan jevitana ħafna xogħol li għax eh, jekk noqogħdu nirrevedu data kollha billi l-ewwel nagħmlu verifika ta' konformità imbagħad ikun hemm evalwazzjoni fuq is-sustanza. Imbagħad nagħmlu eh, evalwazzjoni ta' maniġar ta' riskju eh, ma nafx, mbagħad naraw naqra x'ikun l-eżitu, naraw naqra kemm bżonn miżuri oħra, dan jieħu ħafna snin, ġifiri, kieku flok eh, dan il-proċess ta' ħafna snin nikkonsidraw mod kreativ kif nistaw niftemu ma' setturi biex huma jirrevedu dossiers kollha tagħhom f'daqqa. U jieħdu impenn biex fl-imkien maħna jaqblu illi f'perjodu ta' żmien li dossiers tagħhom ikun f'konformità, pero il-punt huwa even qed titkellem dwar reasonable time frame, voluntary approaches. Jiena fil-fema tiegħi dawn huma klim klim dajfa, jekk le mela nieħdu deċiżjonijiet jgħid is-sur dans. Jekk fl-aħħar mill-aħħar l-industrija ma jiena x'niex u naqblu magħha, lura noħorġu b'deċiżjonijiet u nistgħu noħorġu wkoll ma' ma verifiki jew kella ma testijiet. Ta' pues, eh, Iva, u data ta' skadenza hija sena d-dieħla. Le, sena d-dieħla uħarġu proġett pilota ħan nittestjaw, ħata naraw naqra kif nistgħu nittestjaw dan il-ftejm fakultattiv mal-industrija. Issa, għanna mistoqsija u koll minnaħat ta' senjura xejre perik, pero nixtieqna la' eh, dan il-punt għal li xissanna punt importanti Anzi, ħana għaddil kelmu sinura xere perik. Dit tema is het laatste jaar heel vaak in Nederland aan orde geweest. Grazzi ħafna, Sur President, dan u suġġett li s-sena li għaddiet diskussa ħafna fl-Olanda. Intom tafu li aħna għanna id direttiva fuq il-nitrati f'din il komitat 30 baqra ħajkolla titnaħħa mill-Olanda biex nħuq dawn l-standards, ġifiri nixtieq nkun naf x'qegħdin tagħmlu biex tilħu dawn il-rekwiżiti. Irridu ovvjament nużaw il-ħin li għandna bl-aħjar mod possibbli. Imma jiena ma stax nifhem għalfej edin ninsistu fuq li nżommu mar-regoli meta tweġġa il-bdiewa, imma mbagħad meta l-affarijiet jaffettwaw l-industrija tal-karozzi ma ninsistux fuqha. Iva, irrit namela ċara li e, dan huwa bbażat fuq id-direttiva ta' qafas tal-ilma, ġifieri fuq kemm il-nitriti jistgħu jkunu fl-ilma fl-ilma tax-xorb u kif nistgħu naqsu dawn il-livelli. Aħna maħniex involuti bħala aġenzija, imma aħna qegħdin ngħidu li nistaw niġu involuti jekk bażikament niġu konsultati kif suppost għabbażi tal-arfien xjentifiku li għanna u l-informazzjoni li għanna. Iġviri di kienet parti mill prezentazzjoni tiegħi fl-introduzzjoni li għamilt. Iżda huwa ċar li hemm bżonn nieħdu azzjoni minn kull aspett ma jistax ikollok azzjoni li taffettwa il-bdiewa biss ma mhux l-industrija dwar il-fuels, għaliex fejqed nitkellem dwar il-fuels u il-mod sa kif l-industrija tal-karozzi edha taħra il-kombustibli fil-karozzi u b'dan il-mod u bat edha tniġġes, u tikkontribwixxi għat tibdil fil-klima, anka dawn l-azzjonijiet jistgħu jittieħdu. U aħna flimkien ma l-Aġenzija tal-EA nistaw kol nikkollaboraw u namlu suġġerimenti fuq kif nistaw intejbu l-affarijiet situazzjoni. Għalek l-Aġenzija tagħna tista' tkun għad dispożizzjoni tagħkom sabiex tużaw l-informazzjoni kollha li għandna meta tiġu biex tirrevedu l-proposti ta' politika. Grazzi. Thank you very much. And now we can uh, close uh, this point. Uh, in Grazzi ħafna nistgħu nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u nixtieq nirringrazzja lid-direttur eżekuttiv għall preżenza tiegħu hawnhekk illum u għal tweġiba utli ħafna għall-mistoqsija tagħna. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna iġviri skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni fuq it-tielet u ir-raba pakket tardi in light of a controversial nature of certain element. Anwa il-punt fuq il-pakket RDE. Da rajni ovvjament fl-skandlu tal-Volkswagen ta' sena li għaddiet għalek aħna rridu nsegwu mill-qrib l-iżviluppi fuq dawn is-suġġetti li huwa ta' importanti membri ta' komitati oħra wkoll ġew mistiedna u għet nħugos li għedin għawlu għaddin l-skambju ta' opinjonijiet. Mela, mandu mux aktar, għalek nishti nilqa l-sinjura Ġoħana Sikopska. Nispera li pronunċejt tajjeb il lisem jgħajt il-kellim. Għanaddila il-kelma għal-prezentazzjoni taħħa. Umbat nibdew id-dibattitu mal-membri tal-komitat un-membri l-oħra. Grazzi ħafna, Sur President. Mela tajba, sinjuri, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom għall-istedina għal din l-inizjattiva li xaħna wkoll konvinti li fid-dawl tal-importanza tas-suġġett u d-diskussjonijiet li kellna fil-bidu tas-sena fuq il-pakket ardijiet nej, Huwa importanti li jinżommukom informati dwar il-ħidma tal-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tagħna l pjanar tagħna. Għalhekk aħna verament kontent il-qegħdin hawn illum u aħna ħaninformawkom dwar x'għandna l-intenzjoni nagħmlu fuq il-pakketti tlieta u erba. L-aktar il-pakketti tlieta għaliex imxejna qudiem u nistgħu ngħidulkom iżjed fuq ix-xogħol tagħna. Mela biex intenni aħna mill-bidunet kellna l-intenzjoni li il-testjar tal-emissjonijiet ikun fi stadji differenti wasalna t-tieni pakket, it-tielet pakket li ħan id-diskrivih dal-waqt u il-pakket erba li ħajasal fil-bidu ta' sena d-dieħla. Dan kollu għandu jgarantixxi li aħna naraw li l-emissjoni tiġu testjati kif suppost, tintuża teknoloġija tajba u jkun hemm konformità Eh, kif suppost u anka l-infurzar dawn l-odot ikunu parti mill-leġizlazzjoni. Din hija ħaġa importanti ħafna. Għalhekk, dan il-pakket kollu kemmu ta' erba' regolamenti huwa propju dak li aħna għandna l-intenzjoni finalizzaw fi xhur li ġejn sena diħla. Issa dwar il-pakket tlieta it-tielet regolament fuq il-Real Driving Emissions l-ewwel net aħna nemnu li nixinna niksbu ħafna affarijiet f'mument għazir. Bdejna fil-bidu tas sena u f'Settembru temmejna l-analiżi interna mal-partijiet interessati, mal-Stati membri, mal-NGOs daw il-tlieta u aħna bħalissa ninsabu fl-istadju ta' proċeduri interni, ġifiri jekk kollox imur kif maħsub, aħna ħana adottaw dan il-pakket qabel it-tmim tas-sena. X'qed inkopru fl-RDI e tlieta? Hemm xi punti li ma ġewx koperti fil-pakkett ta' qabel, issa nitkellem fuqhom iżjed tard, imma dan huwa li iżjed element importanti ġviri il-kejl ta' l-emissjonijiet reali. Tieni net, aħna tinkopru xi ħaġa li nseħu l-cold start. U hemm l-RDI e wkoll għal karozzi ibridi edin naraw xi ħaġa li hija l-avvenimenti ta' reġenerazzjoni naf li kollox jinstema' tekniku ħafna nipprova nagħmilha inqas teknika, imma nkunu qed inkopru wkoll il-fatturi ta' konformità, trasparenza tagħhom permezz ta' mezzi ta' informazzjoni eh, permezz ta' COC, ġviri ċertifikat ta' konformità. L-aħħar ma mhux nqasem xi elementi hum li huma ta' importanza nqasem ma' xorta waħda kena bżonn nirregolawhom ġviri ċertu elementi dwar eh, il-kejl ta' il tal-veloċità ta' ċertu vetturi ta' kategoriji partikolari u kif ukoll manifatturizar. Li dawn huma bażikament il-pakkett lieta. Xi fisser dan fid-dettal? Ħana rawh biċċa biċċa. Ħanibqa fuq livell ġenerali sabiex nistgħu nitlu aktar fid-dettali iżjed taf meta jkollkom mistoqsijiet u jiena ċerta li ħajkolkom mistoqsijiet li għonet fuq aspett prattiku. Min huwa involuti u nkella li muma il-karozzi involuti hawnhekk. Minnaħa il-karozzi diesel, petrol, ovvjament dan ir-regolament ikopri żewġ tipi ta' karozzi, Id-differenza iżda hija fundamentali. Il-vetturi ta' diesel diġà għandhom dawn it-tip ta' filtri fil-waqt li niġu għal karozzi petrol, il-GDIs li huma liżiet li nġsu, jew inkella liżiet li produċu partiċelli, dawn għat mandomx il-filtri tal-partiċelli li fal-modell ta' karozza waħda, Hemm l-intenzjoni li nżidu l-użu ta' dawn il-filtri anka minn qabel ma jidħlu fis-seħ dawn ir-regoli. Imma bażikament aħna dak li qegħdin nitkellmu fuq u fuq il-partiċelli qed nitkellmu fuq il-karozzi GDI. U blajnuna tal-JRC aħna konkludejna li huwa possibbli li nkejlu partiċelli Na, eh, gas with direct injection GDI, għax kien hemm xaħat li saqsa. U għabbaza ta' ħidma tal-JRC konkludejna li huwa possibbli li nkejlu il-partiċelli Għalek aħna naraw li dawn jintużaw għal kejn tal-partiċelli u hemm żewġ kummenti importanti bil-kontra għal diskussjonijiet fuq in-NOx fejn aħna tkellimna fuq il-fattur tal-konformità li għandhom jippermettu li kunem ċertu ħin li permettinna naslu għal ċertu limiti meta kull qed ninkejlu il-NOx, għawek maħniex qed nippermettu um, marġni. Għalek aħna nemnu li waqt li jużaw il-filtri, il-manifatturi kun jistaw jaslu għal ċertu livelli fħin tajjeb. U għan ixtiqu l-regoli jitlu fizzeħ. Iżda, dak li kena nanalizzaw huwa li bħal NOx u koll irridu naraw li it-tamir ikun akkurat, ikun preċis. Hemm għatem xi nuqqas ta' preċizjoni, preċiżjoni għalek aħna proponajna marġni. Imma din miex dan mhuwiex eh, fattura ta' konformità, miex xi eh, allokazzjoni partikolari, hija ma sempliċement biex il-tamir eh, ikun jista' jagħmel il-kejl kif suppost u il-marġni huwa ta' 0.5. Aħna naraw kol ħajkun hemm klawżola ta' reviżjoni jekk kif il-tamir isir aħjar biex innaqsu il-marġni. Intini punt importanti il-cold start. Xinidi, l-ewel ħames minuti tal-magna li tkun startijata fej l-emissjonijiet ikunu l-ola. U dawn l-emissjonijiet kienu inklużi fl-RDE, ġviri ġew monitorati u reġistrati ma ma ġewx evalwati, ma ġewx konsidrati. Għalek aħna rridu nissiguraw li l-kalkolazzjonijiet ta' dawn l-ewwel 5 eh, minuti jiġu inklużi fil-kejl ta' l-emissjonijiet. Il-punt ewlin li kena nindirizzaw huwa kif nistaw nikkalkulaw dawn 5 minuti għal xista jkollu effett fuq ir-riżultat ħari. Aħna rajna metodi differenti U fl-aħħar mill-aħħar rajna dawk li kienu li żjed kredibbli u iddeċidejna li mmorru għal xi ħaġa eh, li hija sempliċement żieda faċli tal ħar ta' dawk il-ħames minuti 300 sekondi nżiduhom direttament fil-kalkolazzjonijiet tal-vjaġġ RDI e kollu kemmu u dan għandu jtina indikazzjoni ċara għal dak li huma l-emissjonijiet. Ma rridu nkunu ċari ħafna li bil-kontra ta' ċertu allegazzjonijiet li aħna smajna mhuwiex mod kif nistgħu intaffu dawn l-ewwel ħames minuti fit-trattament ġenerali għaliex aħna qegħdin inkejlu b'mod eh, separat. Għalhekk, L-iżjed parti li tniġġes tal-vjaġġ eh, inkejluha mod separat u l-vjaġġ kollu kemmu jiġi ikkalkolat ukoll separatament. Ġifi din ma tmurx, din mhux skont dak li smajna, ma aħna verament iva ikkalkolawha. Mbagħad hemm metodu ieħor li rajna aħna hemm il-metodu 2A għal dawk li forsi huma iżjed eh, jifmu f'dan is-suġġett għal kalkolazzjonijiet separati b'referenza eh, speċifika. Għamilna studji dwar kif din ir-referenza ta' distanza tista' tiġi kalkulata. U peress li riżultat kien ċar ħafna, ma stajniex naslu għal referenza xirqa. Issa illum aħna ma nistawx natukom referenza eżatta għal ċertu distanza għalhekk iddeċidejna li dan il-metodu mhuwiex kredibbli u għalhekk aħna ddeċidejna li immorru għall-ewwel metodu zero kif kien imsejjaħ qabel. Għalhekk l-inklużjoni tal-ewwel ħames minuti kollox f'daqqa. Issa punt importanti fuq il-cold start hemm il-hot start. U dawn huma lezzjonijiet li ħadna minn l-iskandlu propju tal-emissjonijiet. Aħna rajna każijiet fejn kienem ċertu karozzi li għandhom il-magna sħuna li jemettu aktar li tmur kontra il-loġika. Għalek id-deċidejna li e, strip waħda minnom trid tkun e, bil-karozza sħuna. Umbat kien hemm l-avvenimenti ta' reġenerazzjoni, il-tamir ta' wara trattament ridu inatfu lilhom infushom. U ovvjament waqt dan il-reġenerazzjoni eh, l-emissjoni tuma ħafna ola minn normal. Għalek aħna kena l-avvenimenti ta' reġenerazzjoni imma il-metodu huwa tajjeb biex nassiguraw li dawn ir-reġirazzjonijiet huma parti mit-testjar oriġinali. Kien ċar ukoll irridu naraw kif libridi ehm, ibridi x'prestazzjoni eh, libridi? l Kienem sewtu performers, performance, kienem ċertu nizattezzi, imma rajna ċertu modi kif nistaw nindirizzaw din il-problema. E, per eżempju, l aħna għazilna e, biex inqablu il-prestazzjoni tal-NOx fuq ċiklu ġenerali. Issa l-aħħar element huwa is-COC, il-ċertifikat ta' konformità. Dak li qegħdin nipproponu huwa li namlu li l-informazzjoni fuq il-fatturi ta' konformità ikunu ta' bil-fors minn issa. Għalhekk għal vetturi individwali li għandhom tletanijiet l-għonet trasparenza jgħatu informazzjoni l-konsumaturi ta' kem eh, eh, għandhom e, prestazzjoni tajba jew le il-karozzi. Umbat hemm il-fat li natu inċentivi għal karozzi sabiex fil-fat ikollhom prestazzjoni aħjar. U tiret net kwistjoni li tqabbel ir-riżultati motija mill-minaffatturi meta mqabbel ma' riżultati ta' testi dok li testew fuq livell indipendenti. Għalhekk hemm vantaġġ ċar għal kulħadd. Inkluż informazzjoni ta' fatturi ta' konformità aħna nemnu li din hija miżura ta' titjib ta' trasparenza. Nara li dom tiżjed mill-ħin tiegħi b'żewġ minuti u nofs, nipprova nara jekk fadal xi ħaġa xi ngħid dan l-istadju naħseb li dan kollu eh, jekk għandkom xi mistoqsijiet anke fuq xi punti li koprejt jew li ma koprejtx jiena lesta li eh, nirrispondikom. Grazzi. Thank you for the presentation and now... Grazie ħafna din il-prezentazzjoni, mela issa nistgħu nibdu d-dibattitu, Signora Dalli. Grazzi ħafna sur President, grazzi u koll Komissjoni tal-li edha prezenti u tal-li asmet maħna aktar informazzjoni fuq dak li tiġi propost. Jina naħseb li kullħat jaqbel fuq l-importanza nintroduċu testijiet b'saħħithom u effettivi fit-toroq biex naraw l-emissjonijiet tal-vetturi u fid-dawl ta' dan hija xi ħaġa pożittiva ħafna li konna test li huwa verament rappreżentattiv li ikejjel l-emissjonijiet tal-vetturi b'mod eh, preċis u jara li dawn l standard emissjonijiet tlaħqu fil-verità. Nixir foka fuq żewġ punti. L-ewwel il-kwistjoni ta' numru ta' partiċelli li kien hemm referenza għalija fil-kumenti ta' introduzzjoni. Fl-opinjoni tiegħi ħaġa pożittiva ħafna li l-Komissjoni għamlet il-PEMS, imma mux għet nifem jekk dawn l-istrumenti u ħa fil-fat ehm, ikejlu b b'mod tajjeb eh, dawn l-istrumenti PN għalix palissa għat em nuqqas potenzjali li jista' jiġi abbużat minn minn eh, manifatturi jekk jużaw sistemi ta' kombustibli li jipproduċu aktar numri ta' partiċelli iżar li ma stawx jiġu maduda Għalek għandi xi mistoqsija għal eh, kummissjoni dwar jekk it-tamir li hemm bżonn biex dan jitkejjem fil-fatt jaqbdux il-partiċelli kollha tad-daqsijiet kollha jew jekk xiftit minnom li ħajbqaw mhux regolati u x'inhuma l pjani tal-Kummissjoni sabiex nassikuraw li anka l-iżgħar partiċelli li huma l-inqas eh, li żjed perikolużi jinqabdu b'mod effettiv. Issa l-aħħar punt dwar il-defeat devices Il-premessa 23 fuq dan tip ta' tamir hija pass fid-direzzjoni it-tajba biex nikkontrollaw l-abbuż ta' dawn it-tip ta' tamir. Imma li konna autoritajt nazzjonali li kollom mm, sentenza li għatu ġudizzju fuq dawn ħajassigura li l-autoritajt nazzjonali ħajkunu edin jinfurzaw kif suppost il-regoli eżistenti. U għalek fuq dan, Jien nix nkun naf meta l-Komissjoni ħadd meċi qoddim il-linji gwida fuq dawn id-defeats devices u daw ħajkunu parti mit-testijiet u ħajkunu mandatorji fuq l-autoritajiet ta' l-approvazzjoni ta' tip u jekk l-autoritajiet nazzjonali u miex ħajkunu jkunu jaċċettaw u ma jaċċettawx minna l-oħra eh, dizinni ta' tamir mux eh, kif suppost. Grazie ħafna Sur President u grazie Kommissjoni ta' din il-kjarifika. Jien għandi żewġ mistoqsijiet tekniċi u waħda iżjed ta' proċedura. L-ewwel net. Mistoqsija fuq il-PMs u il-filtri. Jekk jiena qed nifhem sew, il-filtri mhumiex sensittivi għal temperatura, jistaw jamlu xol taħħom bħala filtru kemm jekk il-magna jasħuna jew kis għalhekk għalfej għandna bżonn ta' distinzjoni bejn magna sħuna u magna kisħa. Din hija l-ewwel mistoqsija. Tieni mistoqsija hija dwar il-fattur ta' konformità. Għanna nafu xirridu li nipermettu karozzi li jemettu aktar mill-regola, mill-limitu eh, regolat. Bil-PEMS imma jekk inti tuża fattur ta' konformità ta' 1.5 dan ifisser li inti temmen li daw il-PEMS mumiex fil-verità tajbin għal xogħol tagħhom il-nuqqas ta' preċiżjoni huma ta' 50%. Vera da din hija raġuni għalfej qed punt 1.5 Iġviri, din in-nuqqas ta' jeta verament ta' 50% x'ħafna di. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija fuq l-RDI e, laqat tekniċi il-grupp ta' ħidma ġifieri ġimata ilu aħna irċivejna minnaħat tal-Kummissjoni il-lista ta' parteċipanti tal-laqata RDI e il-laqat mit-18 ta' Mejju, 16 ta' Ġunju u 8 ta' Settembru ta' din is-sena. U l-ammont ta' rappreżentanti mill-industrija kienu aktar minn 50% ta' dawk li kienem preżenti. 24 minn 43, 29 minn 47, eccetera, u jina fimt, jo għanzi rajt, right, fil-lista tal-parteċipanti li l-istati membri kienu pratikament, għanzi ma kienu xem. Kien hemm xi li ta' forsi erba' stati membri kienu preżenti. fid tal-fatt li din hija x'dan xogħol politiku iżjed milli tekniku, allura stati tispjegali għalfej f'dan il-grupp ta' ħidma aktar minn nofs li qegħdin jipparteċipaw huma rappreżentanti mill-industrija, grazzi. Thank you very much. Mr. Eckhout. Yeah, thank you. Um, also my first question. Grazie sal-onorevoli Eckhout. Iva, jina, fuq il-fattur xtaqt nitkellem fil-skambju ta' opinjonijiet ta' qabel ġejt korret għalek, jissa ħajkolli nuża terminoloġija tajba, maħniġ qed nitkellmu dwar il-fattur ta' konformità ta' 1.5 li kienet ta' NOx, issa qed nitkellmu fuq il-partiċelli żgħar u dan huwa fattur meħtieġ għal biex wieħed ikejjel in-nuqqas ta' eh, preċiżjoni ta' 0.5 imma bażikament qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa. 50% tal-limitu tista' taqbżu Isek dak se jaħlu nuqqas ta' e, preċizjoni u inkella fin-nox se jaħnilu fattur ta' konformità qed bidlu il-limitu li aħna qbilna fuqu fil-koleġiżlazzjoni. U bekk industrija jew karozza tista' e, temetti aktar da mhux fattur ta' konformità u fattur ħafna ikbar imma qed nitkellmu fuq l-istess 50%. U f'dan il-każ M'hemmx raġuni teknika li għaliex aħna dak li nafu huwa li jekk nżidu filtru ħat ilħa il-limitu minimu. Għalhekk issa qed tidħol f'diskussjoni teknika eh, b'ħafna rappreżentanti tal-industrija tal-karozzi fuq dawn il-kejl tal-pems imma bażikament qed nitkellmu fuq deċiżjoni sempliċi jekk intomx qed implementaw filtru jew le. Għalfejn nagħmlu dan. Ma nistax nifhem Li ma stati membri edin iġalukom timxu f'din id-direzzjoni? Nixtieq kun naf għalfejn irġajna mixin f'din id-direzzjoni li qed iddajjef l-standards iqbilna fuqhom u m'hemmx raġuni għalija irridu jimplementaw dak il-filtru. Hija daqshekk diffiċli di, ma naħsibx jiena għalhekk. Tistgħu ittuna l-informazzjoni? Ma nix ħal fuq il- fatturi ta' konformità f'dan il-każ. U il-proċess fuq l-linji gwida għal dan it-tamir defeat. Tistaw tajdunna fejjet naslu kif qed tagħmlu dan u ħaġa oħra li tinkwitani hija li mixin fl-istess nasba li noqogħdu definixxu tant fuq kumitati tekniċi jekk ikun hemm xi ħaġa ftit differenti m'għadix defeat device għax issa nafu li hemm diskussjoni. Wara 22 minuta diskussjoni ngħidu le mhijiex defeat device għax għandna bżonna. Iġviri, jek maġiġ definita mhijiex defeat device, imma aħna nafu li m'hemm kważi l-ebda Eh, raġuni teknika fej għandu jkonna software li kunet eh, jitfi jew inaqqas imma li qed jagħmel xi ħaġa sempliċiment biex ingħadda fil-magna li jiena verament imħasseb li aħna maħniex qed nitlu eh, li ħanispiċċaw anzi naqgħu fl-istess nasba ħafna dettalji tekniċi fl-aħħar mill-aħħar ngħinu lill-industrija biex kunu jafu x'jistgħu jagħmlu għaliex dawn il-linji gwida qegħdin jaraw le mhijiex defeat device. Edin nejnum biex jirġaw jizvijawna. Grazzi. Thank you very much, uh, Miss Xejer uh, Pirik. Grazzi issa l-Onorevoli Pirik. Grazzi, Sir President. Dak li sernejt jorbot anka mal-ftejm uh, dwar tibdil fil-klima u anka il-marġni ta' manuvra li kull settur għandu. Qed nitkellmu fuq uh, apparat illi jeżisti, illi illi jiġi fornit koll dan it-tip ta' apparat. Il-natura tal-PEMS huwa suġġett il jorbot ma jekk il-fattur ta' konformità u x'ser Eh, jidħol fil-limitu ta' bejn 0.5 u 1.5. Dan il-marġni ta' 0.5 jippermetti ħafna marġni għal għal żball. Però attualment l-apparat jista' jipproduċu aħjar minn 0.3 għalhekk l-standards ġodda għandhom japplikaw Mm, dwar il-raba pakket biex ikunu jistaw tejbu sistemi. Hemm bżonn illi ninkludu dawn ir-rekwiżiti biex bekk nidbedu mill eh, l-ineżattezzi ta' sistema eżistenti u bekk inkunu nistaw innaqsu il-marġini ta' żball tal-COC attwali. Wara kollox eh, dwar dan aħna impenjajna ruħna. Grazzi Eh, l-Honorable Dons. Iva, fil-fat jina naħseb illi irridu nejdu l-affarijiet kif inuma, meta nitkellmu dwar il-fattur ta' konformità, jekk qed nitkellmu fuq 1.5, rridu nejdu li qed nitkellmu fuq 1.5 f'termini ta' proċess. Għaliex għandna stima tal-Kummissjoni għal tolleranza tal-teknoloġija attwali li huwa ħafna aktar baxx mill-fattur ta' Eh, ta' COC. Il-Kummissjoni qed issemmi xi ħaġa rigward xi ħaġa viċin 30 fil-mija. Walek mhux qed nifhem minn fejn hu ġej il-1.5 fil-mija. L-Kummissjoni se tgħidilna li huma dawk l-Istati Membri li huma favur il-1.5 fil-mija u anka wara dak li smajna mill-industrija huwa minnu illi il-fattur ta' partiċelli sta jitbaxxa ftit inqas minn wieħed eh, dan ħalli li tassew bla klim lini, pero jekk tistaw uh, eh, tilluminawni fuq dan kollu napprezza. Rigward imbagħad il-cold start. Eh, għaliex il-karozza għandha bżonn 30 sekonda biex tkun preparata għal cold start u eh, rigward il-periodu ta' 5 minuti. Dan ma jnaqqasx eh, l-impatt tal-cold start għal livelli kważi ta' min jista' jinjoraħ. U naħseb li l-onorevoli Dalli saqsid din il-mistoqsija rigward il-partiċelli iż-żar. Però jekk aħna nifukaw fuq il-partiċelli iż-żar, aħna ma kunux qed ninkoraġixxu l-OEMs biex jiffukaw fuq uh, l-aspetti l-inqas importanti hemm bżonn wara kollox li dawn l-OEMs jiffukaw fuq uh, l-aspetti l-iktar problematiċi dawk li għamlu l-iktar ħsara lis saħħa tal-bniedem. Grazzi ħafna. L-Honorable Thomas. Grazzi, Sur President, jiena niftakar meta żaruna l-uffiċjali Uh, ftit wara l-iskandlu tal-Volkswagen jina niftakar illi jina kot inħoss illi illi nis, natu definizzjoni speċifiċi ħafna rigward l-RDE kienet is-soluzzjoni illum il-ġurnata fejn intom qed tagħtu definizzjoni ta' kollox fid-dettall li qed tagħmlu huwa illi tippermettu li kunem iktar eh, iktar modi kif tista tikseb vantaġġi. Huwa propju dan illi Eh, dan li, li seħ fl-Istati Uniti li kienem ċerta lakuni, kienem per eżempju fl-Istati Uniti fej kienem entita li kienet qed tittestja u li ma tispeċifikax id-dettal biex bekk l-industrija ma tkunx tista' tellibhom tirbħilhom. U aħna qed nagħmlu eżattament il-kontra. Għalhekk, assigurawni illi mhux se nerġgħu naqgħu f'din in-nasba. Tieni mistoqsija rigward l-Audi Għawek mill-ġdid ninsabu f'sitwazzjoni fejn hemm autorità f eh, f'Kalifornja illi qed tiskopri eh, affarijiet illi eh, dwar vetturi illi qegħdin f'numri żgħar fuq it-toroq ta' Kalifornja mentri hemm diversi mijiet ta' eluf ta' Audis fil-toroq Ewropej, jiġifieri tama illi ma jkunux l-autoritajiet ta' Kalifornja illi mill-ġdid jirġaw jilluminawna fuq ċerta nuqqasijiet. Intom qed titkellmu ma l-autoritajiet ta' Kalifornja eh, tiddiskutu magħhom ta' fux ser isir. Mela, jidher li m'hemmx iktar talbi tal-kelma. Mela, jiena ngħaddi l-kelma, il-kelma lill-Kummissjoni sabux tkun tista' twieġeb għal dawk il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, grazzi ħafna għal diversi mistoqsijiet li saruli, ikolli nammetti illi minix sorpriża mill-kummenti u l-kliem li għettu. Saċerta punt, il-kontest ta' din id-diskussjoni huwa relatat ma' eh, l-kontest li fih diskutejna it-tieni pakket dwar l-RDE. Emmek, eh, meta spiċajna diskussjoni dwar it-tini pakket tal-RDI, e, immaġinajt li diskussjoni dwar it-telet roba pakket kienu ser ikunu differenti, pero l-affarijiet huma kif huma. Aħna qed aħna niskuraw illi aħna qed nieħdu deċiżjonijiet mm, informati di mhix tal-Kumitat Tekniku tal-Kummissjoni dan huwa xogħol tal-Kommissjoni flimkien mal-autoritajiet xjentifiċi, flimkien mal-partijiet interessati, eh, flimkien mal-industrija. Jiġifieri din mhijiex biss um, xi proposta tal-Kommissjoni li qed inġibuha minnu la mix-xejn. Issa biex nibda nwinġeb għal mistoqsijiet illi għamiltuli. Niskuza ruħi bil-qoddim jek ma nwieġibx il-mistoqsijiet kollha. L-ewwel rigward id-daqs tal-partiċelli din hija Eh, tweġiba, mistoqsija, skużawni, eh, pertinenti ħafna. Għalissa nista' nitkellem fuq eh, il-partiċelli ta' 23 nanometer. Nixtieq ngħidilkom illi mhijiex minħabba din il-proposta li aħna fimna li rridu nkunu aktar eżiġenti rigward id-daqs tal-partiċelli, ħassejna l bżonn li nadattaw il-metodoloġija tagħna sentejn ilu f'ġewwa Ġinevra hemm din il-kwistjoni u dwar din il-kwistjoni nħossu li rridu eh, navanzaw il-kwistjoni tal-metodoloġija. Ek ser nkomplu namlu, ek kif ikollna r-riżultati, u l-lum ma nistax ngħidilkom meta ser ikollna r-riżultati, però nista' nassigurakom illi aħna qed naħdmu fuq dan l-aspett. Din il-proposta tirrifletti il eh, massimu possibbli li aħna nistaw niggarantixxu rigward id-daqs tal-partiċelli. It-tieni mistoqsija rigward il-linji gwida. Jira ma evitajċ li nitkellem fuq il-linji gwida għalix xtaqt namel dan, sempliciment għax kont bist il ħina lokatalija, pero nista namel dan issa. Aħna ħdimna fuq uh, il-linji gwida u għal darbohra nerġanejt, mux aħna biss eh, bħala kommissjoni, aħna ħdimna fuq eh, l-abbozz tal-linji gwida flimkien mal-kollegi mill-JRC, ġveri kellna appoċ xjentifiku, rajna u kolxin il-prassi fl-Istati Uniti, rajna u kolxin huma l-avvenimenti attuali eh, attwali li għaddejjien palissa. Fil-kas ta' defeat eh, devices aħna għadna kif ikkonkludejna il eh, diskussjoni il-konsultazzjoni tagħna għabazi ta' dak li ġara U aħna mhux biħsiebna illi nbidlu il regoli fuq defeat devices li nħossu li hemm bżonn jsiru għalli nizguraw illi il-proċess mill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip isir kif suppost li kun hemm l-istess interpretazzjoni f'kull pajjiż li ma jkunx hemm ċerta lakuni li ma jkunx hemm stati membri li għamlu valutazzjoni b'mod u stati membri li għamlu valutazzjoni b'mod ieħor qed niżguraw illi aħna nħossu li regoli huma ċari bizzejet. kemm rigward il-proibizzjoni kif ukoll rigward l-eżenzjonijiet. l ħsib ukoll illi naġġornaw il-lista ta' ta', ta apparat li jista' jitqies bħala apparat defeat, defeat devices. U aħna billi, billi nafu li l-inġenerija hija disciplina li kull ta' kuljum ta' vanza aħna qed inħallu din il-lista bħala lista mhux kompleta, lista miftuħa, u aħna inqisu li leġiżlazzjoni u ir-referenza għal strateġiji ta' ħarsien tal-magni li trid tkun parti mit-tieni pakket flimkien mal-gwida tkun ikun bizzejed dan il-pakket biex ikunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tajba mill min, min manifattura u anka li dawn id-defeat devices jiġu msejħa kif suppost, jiġifieri jekk huma defeat devices jissejħu appuntu defeat devices rigward il-filtri u um, jekk dawn u miex affettwati temperatura jkolli naddi l-mistoqsija li l-kollega tieli għal esperta fuq is-suġġett. Però forsi nista' nagħmel referenza għal mistoqsija relatata mal-fatturi eh, ta' konformità. Jiena naħseb illi, u għawek minn ġdid nagħmel referenza għal dak li qed iktar kmieni, illi jekk ikun hemm diskussjoni anka fuq it-tieni pakket ħadd ma jkun sorpris illi jkun hemm marġni ta' manuvra skont il-tamir li jkun qed jintuża jekk hux qed eh, tkejjel il-PAMS e jew in-NOx, etc. etc. Jekk tridu seħula conformity factor, din tista' seħula conformity factor, Però din miex xi ħaġa li aħna diskutejna mill-bidu tas-sena, it-tamir per sewa tamir ġdid illi jista' jagħmel prestazzjoni aħjar jew ar. Jista' jkun li jagħmel prestazzjoni aħjar fi vjaġġ partikolari u jagħmel prestazzjoni kollu prestazzjoni ar fi vjaġġ ieħor. Din hija parti mill-istess natura ta' lodot illi tintużaw. Sart mistoqsija dwar jekk it-tamir ikunx xera għal l-iskop li qed jintuża. Rigward il-PEMS, per eżempju, l-istudju wera illi hemm possibilità li tkejjilhom dawn il-PEMS, però l-odot li għandna fidejna bħalissa mhumiex biżejjed Dan huwa probabbilment inqas minn dak li kellna ninkludu għaliex meta wieħed mar għal 0.5% aħna qabbilna il-prestazzjoni tal-PEMS imqabla ma' għodot oħra illi ikejlu dawn il- dawn il-PEMS. Aħna ma' isniex ċerta kondizjonijiet bħal per eżempju il- differenzi li jeżistu minħabba uh, il-karburant differenti li jintuża minħabba id-differenza minn vjaċċa l-ieħor. Dawn huma fatturi li jinbidlu ta' kull darba għalhekk rridu nagħmlu tajja għalihom. Umma li huma dawn affarijiet, aħna mhux qed nbidluhom, jista' jkollok 0.3 għal sena minnhom, 0.2 għal sena oħra, però dawn ikolkom taċċettawhom. Aħna inqisu wkoll elementi oħrajn li lin mit-tamir innifsu u m'hemmx spjegazzjoni oħra għal dan kollu. Di mhijiex xi ħaġa li l-Kummissjoni ħarġet biha. Din mhijiex idea tal-Kummissjoni, le, ilna tliet snin investigaw dan u il-produtturi mhux ser jgħidulkom li hemm tamir li morru li jistgħu jkejlu inqas minn 0.1 eh, minn 0.1 ħanu żaw lilhom Għalhekk il-mistoqsija hija illi irridu irrid uh, argument li huwa xjentifikament b'saħħtu. Aħna ma morniex la l-estrem u l-qasa l-estrem miħor, da ma kiex ħajkun serju. Aħna kellna nqodu fuq l-evidenza, l-evidenza l-ġit ġiet provduta ilna u din tindika li dan huwa l-minimu um, possibbli li għandna nikkonsidraw meta nirregolaw il-PEMS. Rigward mbagħad il-kwistjoni relatata mal-proċedura u kif ix-xogħol ġi organizzat għandkom assolutament raġun. Aħna kellna laqat mal ma l-industrija. L-industrija ovvjament ġiet rappreżentata tajjeb ħafna, però din l-NGOs kienu mistidna u kol, fil-fat dinja um, ehm, stedina miftuħa l-kolħat, kull min jishti jista jissieħeb. Aħna qed nistidnu l-kolħat, pero mill-istess, mill-banda l-ħra ma nistawx nisforzaw ċerta nis illi jiġu. L-importanti huwa illi aħna nizguraw, illi aħna natu l-possibilità li kulħadd li jitkellem u dan jgħina biex naslu għal konklużjonijiet it-tajbin. Rigward imbagħad il-kommenti tal-parteċipazzjoni ta' xi żewġ jew tliet stati membri biss, nitlobkom ma tinsewx illi l-istati membri diskutu uh, flimkien. Anka fil-kuntest tal-Kumitat uh, Permanenti ta' dwar it-TCVAs. Jiġifieri l-istati membri ovvjament huma parti minn din id-diskussjoni Mm, walek dawk li s-sieħbu kienu dawk li huma partikolarment interessati, però dawn l-istati membri jkunu ġew ikkonsultati minn stati membri oħrajn. U kienu involuti mill-bidu sal-aħħar net ta' dan il-proċess. Rigward sumbat 30 sekonda, jekk uh, u x-periodu twilwis jew le, din hija parti mid-definizzjoni, ma naħsibx li nistaw eh, eh, nbidlu d-definizzjoni. Eh, internazzjonalment, cold start tiġi definita ek. Mistoqsi oħra interessanti dwar jekk kuxen qed inkunu dettaljati żejjed jew ftit jew mhux dettaljati biżejjed u dwar il-fatt li nkunu f'pożizzjoni nistgħu nagħmlu testjar indipendenti. Aħna naqblu sħiħ magħkom, però kif tafu tajjeb ħafna il-leġiżlazzjoni attwalment fis se hija definita b'tali mod maniera illi l-Kummissjoni għandha ċerta setat limitati. U aħna ma stajniex nagħmlu iktar minn hekk, u għalhekk aħna ressaqna um, ressaqna proposta għal reviżjoni tal l-approvazzjoni ta' tip, jekk intom tħossu li dawn l-approvazzjonijiet iridu jimbillu, naħseb illi l-aħjar mod kif eh, tappoġġaw din il-bidla hija li tappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni. Aħna ma nistgħux ma naqblux iktar ma'kom milli fil-fatt naqblu. Umbat, L'Aħarnet naddu għal mistoqsija rigward il-temperatura u l-filters. Naddi il-mikrofon il-kollega. Iva jena kolli nammetti li kont xiftit sorpriza dwar bil-mistoqsijiet uh, ta'kom anka brabta ma xistaw ma jistaw xamlu il-filters. Iva huwa minnu li hemm il-filtri illi jaqbdu, pero jekk il-magna tagħmel ikolla emissjonijiet għoljin ħafna, il-filtri jirnexxilhom jaqbdu ċertu livell ta' emissjonijiet oħrajn oħra ser jiġu rilaxxati. U il-vetturi li għandhom it-TPF um, imorru dejjem minn livell minn wieħed uh, imorru fil-livell ta' ta' um, one time to the power of 11. Eh, dan jizdiet minn 1 times 10 to the 11 għal minn 2 times 10 to the 11 għal 4 times 10 to the 11. Jiġifieri jekk inti tqis dan fil-kuntest ta' karburant uh, um, partikolari uh, dawk li jintużaw minn 5% tal-vetturi Ewropej, allura inti tkun qed iżid uh, l-4%. Dan bekk tkun ġiġa bist tmin tarbit il- 10 um, to the power of 11 u għalek aħna edna eja ninjuraw dan kollu u nieħdu biss kem iktar il-miżuri tal-apparat ikunu qed jaqbżu ċerta ammont. Meta titpoġġi l-vettura fil-laboratorju, ħafna u anzi, fil-fatt aħna li għamilna waqli Poġġejna ħafna vetturi fil-laboratorji. 30% li intom ikkwadajtu huwa għal tamir illi mhux xieraq. Fil-fatt dak kien tamir illi kien qed jinkiser ma kienx qed jaħdem sew f'temperaturi baxxi. Walek ma stajniex nużaw għat il-proċedura RDE. Naħseb li dak kollox minn ħati grazzi. Thank you very much. I think it very some. Uh... Grazzi ħafna. Um, naħseb illi hemm xi mistoqsija ta', ta follow-up. Ma nix dwar l-awdi intom qed titkellmu mal-awtoritajiet ta' Kalifornja? Iva, fuq din il-kwistjoni speċifika, aħna ma mux qed nitkellmu ma l-autoritajiet ta' l-Istati Uniti u għalek lanqas ma l-autoritajiet ta' California rigward l-Audi, pero aħna um, dejjem f'kuntat ma l-MPA biex naraw eh, li ma tibta' informazzjoni nistaw nikspu minn għandhom. Grazzi. Tajja, pwis, uh, eh, Grazzi ħafna ta' tweġbiet illi rċevejna, grazzi wkoll ta' disponibilità tagħkom. issa nistgħu ngħaddu għall aħħar punt fuq l agenda tagħna il um, oġezzjoni għal regola 106 it-tiġdid għall approvazzjoni ta' sustanza attiva bentazone. Nixtieq nitlob lil uh, l-kulħat, inkluż l-persuni eh, li serħallu din il-kamra biex jippermettu n nkomplu bil-laqa tagħna. Fakarkom li laqa għada ma spiċċaċ, min jixti eh, jitlaq mill-kamra nitlobkom li tagħmlu dan issa, però aħna nixtu nkomplu bil-laqa tagħna. Walek jiena ngħaddi l-kelma minnu fih lill rapporter is-Sur Poċ. Yes, thank you, Chairman. Grazzi, Sur President, grazzi lill-kollegi. Kollegi tal-li qed jitilqu minn din il-kamra b'mod um, tranquillu kwit. Jina, uh, Sur President, ġbajt nil-menta, pero ikolli bżonna mel dan. Mil-ġdid, et nerġaw, uh, nitkelmu, Eh, dwar eh, din l-oġezzjoni l-oġezzjoni għat tiġdid tal-approvazzjoni ta' ċerta sustanzi attivi. Din id-darba eh, nitkellmu dwar il-bentazone li spiss jintuża fl-agrikoltura. Fil-fatt dan il-bentazone jista' jidħol ħafna fil-groundwater u huwa magħruf ħafna illi um, insibu anka fertilizzant. Din is-sitwazzjoni teżisti madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u huwa meqjus ukoll din is-sustanza bħala um, sustanza li tagħmel uh, illi hija ta' problema għas sistema endokrinali. Uh, din dan il-regolament uh, qed imur kontra dak li hemm f'artiklu wieħed wieħed disa ta' trattat dwar tħaddim tal-Unjoni Ewropea. Din uh, il-proposta qed tipproponi li jibqa' jintuża l Zone sa l-2032. Dawn din l-autorizzazzjoni qed issir minkejja l-fatt illi l-Kummissjoni m'għandix informazzjoni rigward is-sigurtà tal-użu tal-bentazon u għalhekk mhux qed ikollna um, informazzjoni dwar il-sigurtà ehm, ta' din is-sustanza. Il-soltu li jiġri huwa li sustanza ta' dan it-tip ma titqeċ fuq is-soq is-suq ħabel ma jkun hemm informazzjoni dwar l-informazzjoni dwar l-informazzjoni ta' sigurtà u l-proposta ta' l-Ombudsman tal-2013 sejħet lill-Kummissjoni sabiex tiqaf tuża din il-proċed tiqaf tuża dan il-sustanza mm, qabel ma jkun hemm Sistema qabel ma eh, jkun hemm approvazzjoni tal-, tal eh, sustanza. Ona fil-fatt nisabu f'din is-sitwazzjoni. Forsi l-oġġezzjoni illi għanna għal benta zone mux daqseg bir kellna għal um, glifosate, pero xorta waħda rridu namru xaħġa ħaġa dwar din is-sitwazzjoni għaliex eh, nkella nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikun hemm ċerta sustanzi li jiċċirkolaw li mhumiex siguri u li mhumiex eh, konformi ma' leġizlazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi aħna ma għandniex nippermettu l-użu ta' sustanza attiva għal 15-il eh, sena qabel ma jkollna valutazzjoni ta' riskju ġusta, qabel ma nkunu eh, għamilna, uh, għanzi qabel ma lefsa tkun għamlet uh, studju fil-kas diversi setturi fostom l-endoksinologija. Fil-fatt jina nittama illi l-kollegi tijaj tiegħi jistaw jappoġġaw il-pożizzjoni tiegħu jistaw uh, jaqblu illi ikunem ehm, ċaqli bis meta jkollna proposta ġdida minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. U sa nibdew dak kollha li xqiet kelmu. Is-surjar l-ewwel. Grazzi ħafna. Naħseb eh, ġarra tajba li qed nisqu li hawnhekk qed nitkellmu dwar għat implementattiv. Ġifieri aħna maħniex involuti direttament qed nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u il-Kunsill. It-tieni punt Illi xtaqt nagħmel eh, bħala xi ħadd li huwa interessat fis-settur tal-bidja dan il-mod kif neħdu deċiżjonijiet mod uh, eh, b'dan id-dualizmu tajjeb jew ħażin, ma nafu li fil-ħajja, fil-konkret, l-affarijiet mhumiex iswed jew abjad, ma tistax taqbad u tgħid isma' daqshekk endocrine disruptors se tafu illi hemm ukoll minn dawn l-elementi fil-kafe, ġifiri naħseb illi fl-axar mill-axar irridu naraw naqra fejn huma preżenti u kemmu kemm huma konċentrati fil-kontenut. Ġifieri rridu naraw naqra illi dan l-element, dan il-pentazone ġifieri, rridu naraw kif qed jintuża. x'inhuma l-effetti rridu nidefinixxu eżattament billi nsejsur wieħna fuq eh, studji xjentifiċi naraw naqra jekk eh, xi ħaġa jiex eh, sostanza jiex pestiċidi u nkella prodotti ieħor li qed jintuża fuq il-pjantija, però jien naħseb li fl-aħħar mill-aħħar dak li donaraw huwa li jekk jiġi użat kif suppost u skont ir-restrizzjonijiet kollha li hemm allura l-oġġezzjoni ta' surpok naħseb fil-famma tiegħi mhijiex daqshekk ġustifikata dik hija fil-qasir il-pozizjoni tiegħi, jiġifieri nopponi dak li qed iressaq sorporġ. Grazzi, Senjura Gerling, Eva, naħseb eh, nittama li s-sorporċet jirġba resaq l-oġezzjoni tiegħu li xena wkoll qed nixba nressaq dejjem l-istess punt. Ħan resaq però għall-aħħar darba dan il-punt ma nistgħux eh, ngħidu li eh, aħna qed illi ngħidu l-Kummissjoni qed jaċċedi qed qed il-mandat tagħha sempliċement ta' xi ħaġa ma toġobniex, jiena naħseb li mill-punt di vista proċedurali ma nistgħux inkunu ma nistgħux noġezzjonaw, naħseb li qed nitfgħu dawn l-ikraħ fuqna billi kull derba, kull derba qed noġezzjonaw u naħseb l aħħar mill-aħħar x'għan spiċċaw ħa ħajġrinna ma qed tifel li dejjem kien jgħid eh, eh, illi illi kienet jieġi attakkat mill-lupu, ġifiri ħatmu ħaj jispiċċa jismana u jgħati kasna. Mela, ħanaddi jissa għal-parti importanti, fil-fema tijaj, fil-fema tijaj, fuq din il-kwestjoni, l-ombudsman ġi kwotat ħazin, etnejdu illi eh, fil-konklużjoni, tagħha fil-fatt l-Ombudsman qalet illi għandu jkun hemm proċedura restrittiva f'każijiet f'każijiet ġustifikati. Aħna hawnhekk għandna biss twissija mhux hija mhux qed tgħid illi għandna nwaqfu milli nużaw dawn mill-li nużaw dawn il-proċeduri u jkun hemm ukoll evalwazzjoni ta' ċertu informazzjoni nieqsa qabel ma jkun hemm qabel ma jiġi approvat xi tip. Dak huwa t-tieni punt, allura l-konklużjoni l-loġika hija illi permezz il wieħed juża il confirmatory data procedure. Jena nasib li f'dan il-kas tal-bentazol mhuwiex il-kas il għaliex l-unika data mitluba hija fuq eh, it-testijiet dwar eh, il-mediating mode of action eh, u fuq l-istudji li sar, l-tessijiet li saru fuq eh, il-ferien. Naħseb li għawnek, eh, pero edin eh, fi stadju fejn għadna qed nevalwaw l-affarijiet, ħadd ma qed jgħid isma' xejn ma jrid isir, le ma qas ma nistgħu inżommu kull applikazzjoni għall awtorizzazzjoni fuq bir-raġunament eh, illi eh, l-enterprise disruptors huma kompletament ħażin ħafna drabi eh, emmin f'din f'din l-awla f'dan il-grupp illi huma kontra ma jiena naħseb illi nixtieq ngħid illi anki meta prodott ikun ħażin u jieġi meqjus li għandu jiġi rtirat, eh, dan ma jfissirx li aħna rridu nibżaw li ħajkun hemm reautorizzazzjoni jekk l-affarijiet eh, jinbidlu, eh, pero nixtieq ngħid, jekk jekk m'għandniex profi biżiet ma nistawx nisospendu r-reautorizzazzjoni ta' xi ħadd. il li għax għana qed nitkellmu dwar xi ħaġa li dom snilu, ma jistax konna prodotti li jitneħħem missu eh, illi m'għandhomx problemi, eh, illi huma importanti, u naħseb illi allura hawnhekk għandna nsegwu il-prinċipju ta' prekawzjoni. Thank you very much, Mr. Gebeni. Grazzi. L-Onorevoli Gerbrandi, jena nishtiq nejt illi eh, jena ma nixtieqx in-essential il-fema tiegħi l-ewwel nisma l-ewwel aħjar nisma' l-Kummissjoni x'għandha xi tgħid, u mbagħad nagħu deċiżjoni. Issa, Sinjura Hawken, grazzi, grazzi tal- protesta tijak, Sir Parċ, aħna l-ħodor nistaw nimxu għarajk, u għonek mux għet nitkelmu biz dwar l-endocrine disruptors, fekkazijiet fejn ma konniġ data, le għan u koll testijiet fuq it-tossiċità li għadhom ma tlestewx. Ġifieri għandna l-prinċipju ta' tal prekawzjoni li huwa prinċipju bażiku fl-Ewropa, però huwa ċari l-konklużjoni ta' l-Ombudsman m'għandix tiġi rebatuta. Qed tgħidha xarutonda, irridu nwaqfu din il-prassi. Ma mbagħad hemm eh, min qed jitlob għal iktar data ma nistax nifhem jekk qalet le, le, ma nafx x'inhi l-idea tagħkom fil-pajjiżi tagħkom eh, dwar eh, dwar l-ombudsman xinu eh, ma nistax nifhem kif għal mistax sena kena l-użu ta' din is-sustanza meta ma nafux xinu ma l-effetti tagħha nafu illi qed teddet il-qada tal-ambjent tagħna ta' saħħa magħna u dan għala li liex il kummissjoni għal darba tnejn li tawrietna illi dajfa meta niġu għal senders, meta niġu liġijiet, meta niġu għal ħarsien ta' prinċipji, ma naħseb illi iċ ċittadin mbatt ma nix għalfejn noqogħdu nisorprendu rwieħna illi ma ħadu nix bis serjetà jew nkella li jien jarawna. Nittama illi ikunu nistaw Ikon l-maġġoranza, la volja mux maġġoranza unnek, ma ikon l-maġġoranza wara din l-oġezzjoni ta' sorpoċ. Issa nistaw nisimaw l komissjoni jek joġbok. Grazzi, Sor President, Senjuri. Xtaqt n-wieġeb eh, jena minix l ewwel darba unek, ġviri u koll minix kontent li trasaq dan il-punt. Pero, ħanidilkom, il-benta zon jgħad fi proċess ta' t-ġdijt, illa li f'ġunju tal-2017 ħajskadi dan il-periodu ta' autorizzazzjoni. Fil-komitat regolatorju ġi diskuss diskussa din eh, ġi it ġdid. Għawek għet nitkelmu dwar eh, zewċ pero proċessi l-approvazzjoni l-ewwel mbagħad hemm li seti membri li minnaħa tagħhom jawtorizzaw il-prodotti tal-ħarsin ehm, tal-pjanti. L-abbozz ta' mozzjoni Fost oħrajn tinkludi l-endocrine disruptors, pero kwistjonijiet orizzontali oħra għamu, per eżempju, fuq l-użu ta' data konfermatorja. Nishtiq eh, nejdilkom illi hemm il-kunċett eh, ta' confirmatory data. Ħanejdilkom naqra, ħantenni dak il-ombudsman. L-ombudsman ma qalex illi għanda twaqqaf il-proċess kif qed isir fuq l-approvazzjoni ta' dawn it-tip ta' sostanzi hija referita għal deċiżjoni fuq eh, il-kunċett eh, ta' confirmatory data skont eh, l-att bażiku preżent dwar it ejjit fissu ġifieri wieħed u design erba' wieħed erba' U skont din direttiva però ma kien hemm l-ebda fuq il-confirmatory data. Il-kunċett ta' dan il-kunċett il-kunċett ta' confirmatory data huwa ibbażat fuq eh, ir-regolament 2107 illi jgħid illi m'għandekx tuża confirmatory data. Ir-regolament eh, jipermetti però illi din id data tiġi f'żewġ każijiet. L-ewwel wieħed huwa meta jkollok rekwiżiti ġodda imwaqfa fil-proċess ta' valwazzjoni, ġifieri wara li kun hemm sottomissjoni ta' dossier minn applikant u jista' jkun illi qasbis ikun jaf meta suppost ehm, Iresqu il-periodu ferret iresqu u fil-kas u koll li jista' jkun hemm għarfien tekniku jankella xjentifiku ġdid li joħroġ fil-proċess ta' evalwazzjoni. Deċizjoni deċiżjoni tal-Ombudsman dinija, issa, fuq l-endocrine disruptors, nasib illi eh, jekk ikollok data nieqsa fuq eh, fuq dan il-punt. Probabilment mhux endocrine disruptors, imma Insomma, jekk inti għandek konfermi rejta illi hija dajfa, allura inti tittara naqra xistaw ikunu eh, l possibilitajiet ta' azzjoni biex inti tirrimedja għal l-effett ta' dawn is-sustanzi. L-efsa tagħha fl qalet illi Bentazone għandu jkun il-konsidrat bħala ripotax kategorija 2. il bentazone ġie klassifikat zmirilu skont regolament CRP, pero din il-klassifikazzjoni ma tinkludix dispożizzjonijiet fuq il-pro tossiċità. L-evalwazzjoni ta' tossiċità issir minn eka, intom smajtu xkellu xi jgħid Sir Danset qabel smajtu x'inhu ir-ruola anki ta' l-eka fuq smoħra. Eh, il-regolament CRP ġifiri allura ma jikkonsidrax eh, il-tossiċità tal-bentazonu allura eh, l-applikant jista' jkun li ma kienx jaf jew kellha ma stenniex li l-efsa kienet ħad toħroġ b'din il-klassifikazzjoni għal bentazone. Id-dejta ma kienet bizzejiet, miex bizzejiet allura biex nikkonsidraw zon bħala bħala sustanza li ma tixtri li ma tistax tiġi autorizzata. Aħna bħala kummissjoni inħossu anke naraw f'dan l-abbozz li qed infaslu li l-applikant għandu jressa eh, dejta biex EFSA tkun tista' tevalwa dan is-suġġett sal-aħħar tal-2018. Punt ieħor li tqajjem u l-intuża fuq eh, is-sigurta kemm kemm kemm sigur li nużaw ġifier il possibilita illi dan ehm, dan il bentazon jidħol fil- ehm, fil-level eh, fil groundwater water. Pero nxeqnejt li l-applikant eh, ikkonsidra l-użi differenti minn utenti aħħarija ta' din is-sustanza. U fuq il-potenzjal ta' kontaminazzjoni tal-groundwater ġie konsiderat il-focus model um, dan jieħu konsiderazzjoni kondizjonijiet klimatiċi fuq kol tipi differenti ta' ħamrija. Ġifieri aħna mhux qed nagħmlu uh, nieħdu konsiderazzjoni reġjun partikolari fl-Ewropa, le hija xi ħaġa tassew dettaljata, mudell kumpless. Meta l-EFSA u rapporters tal-istati membri ħarġu bl-eżitu tagħhom għal li hemm ħafna użi sikuri ta' bentażon Zavil groundwater per eżempju, f'seba' minn disa xenarji eh, kien hemm ehm, kważi 100% ta' tal-ettari tal-art eh, evalwati eh, li kienu siguri. U għall-approvazzjoni ta' sostanza fil-fat u bizzejiet biex wieħed isib użu sigur wieħed ġifier hawnhekk għandna seba' minn disa illi huma meqjusa siguri għamlu il kalkuli jentom. Fuq l-approvazzjoni ta' sustanza nixtieq ngħid li l-istati membri jridu jqisu wkoll il-ħarsien tal-groundwater meta jawtorizzaw prodotti illi ħarsu l-pjanti li fihom il-bentazon. L-istati membri jistgħu wkoll jiġbdu l-awtorizzazzjoni f'każ li għandhom raġunijiet ġustifikati u f'każ li jgħidu li jista' jperikola l-ambjent Ġveri u ma mummiex obbligati li jsegwu il-prinċipju ta' arfien reċiproku. Nġbor dak li għat fil bozz ta' implementazzjoni nħossu li aħna ma ċedejniex l ta' implementazzjoni skont regolament 1207 ta' 2009, aħna sempliċement applikajna l-kunċett ta' conformity data kif huwa maħsub fil leġizlazzjoni u allura maħniex għas kontra deċiżjoni tal-Ombudsman u għas ksirna il-prinċipju ta' prekawzjoni u allura għamenna sew illi nresqu l-abbozz ta' proposta għat ġdid ta' din sustanza attiva bentazon peress il stajna nsibu l-użi seba minn disa illi esna siguri. U issa biex nagħlaq dibattitu naddu il-kelma l-ura l-sur Poċ. Grazzi ħafna għal ftit sekondi illi għandi eh, l-kollega tijaj tal-PP e nixtieq ngħid li ma noġezzjona xejn minn dak li għad naħseb il-perjodu ta' 15 sena eh, dak li qed eh, noġezzjona ma biex għatnejt li l-bentazon mu jiexut li fil-biedja, iva, darba dan eh, il-komponda ħajġi autorizzatu anki fil-settur tal-biedja, ma mux b'dan il-mod u għal 15 sena mingħajr ma dejta, mingħajr ma nafu jekk dan il kompound u siguru dak eh, il qed nagħmlu hawnhekk lil ġuli ġuli eh, eh, permetti li ngħidlek tasibx li mhux qed din il kustjoni bis-serjetà. Jena nista' nifhem il-fatt li inti tista' tippreferi mod iktar għall-Amerikana, ġifieri preferi approċċu bazat fuq riskju jena nippreferi mura l-prinċipju ta' prekawzjoni. Ġifieri nista' nifhem il-pożizzjoni tiegħek għandna pożizzjoni divergenti. Grazzi wkoll il-Kummissjoni, grazzi tal-li ikkonfermajt li qed tħassib illi kelli. Grazzi. Nista' nikkonferm nista' nagħlaq dan id-dibattitu nixtieq infakkarkom li l-vota ħajsir nhar it-8 ta' Novembru għada ċure. Eh? U issa nistgħu nagħlqu l-laqgħa tagħna nerġa' narakom għada, grazzi.